jekk le il-minuti huma approvati. Ok, komplir. Signori. li nil staff u l-membri tal-Assemblea Kostituenti Tunezina nilqawhom. Constituante de la Tunisie. Il-President qed jirrepeti bil-Franċiż nilqawhom fil-Parlament Ewropew intom tirrappreżentaw tama kbira għal pajjiż tagħkom u għall ewropa Nilqawkom fil-Parlament. Ich begrüße eine Delegation der Europaschule. Jien ukoll nixtieq eh, nilqa' delegazzjoni mill-Iskola Ewropea Fukla.